għal minuti ta' din is-seduta. Fid-dawl ta' regla 105.6 ta' regla ta' proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat għarafni li ma kienx oġġezzjonijiet għal rakkomandazzjoni mill-Kumitat Agri illi ma jkunux opposti għal delegat jekk m'hemmx iktar Ehm, oppożizzjoni minn grupp politiku jew minn almenu 40 membri ferba' f'temp ta' 24 sija, ir-rakkomandazzjoni tiġi approvata jekk li ir-rakkomandazzjoni tressa għal votazzjoni rakkomandazzjoni disponibbli fuq il-webpage tal-plenarja. Issa niġu għal bidliet tal-aġenda.